I have some, several announcements to make, and this will take a bit of time, and then we'll be just in time for 10.15 for vote. Mela, kollegi, nibdew għax għanna ħafna x'namlu, ibda bil-informakom fuq l-agenda tagħna tal-lum. Se nżidu ma' punt numru 5 rapport dwar in-negozjati interistituzzjonali dwar il-POPs il-persistent organic pollutants, il-trialogu illi seħ nhar it-tlieta. Jekk m'hawnx oġġezzjonijiet inrasilkom l-aġenda kifini u għalhekk nadottawa. Issa fost il-dokumenti għandkom issibu rapport ta' missjoni ta' delegazzjoni envi tal-Summit tal-Azzjoni Klimatika Globali li seħħet bejn 12 u 14 Settembru f'San Francisco. Is-summit kien kienet inizjattiva mmexxija mill-Gvernatur tal-Kalifornja Jerry Brown sabiex jiġu xprunati l-impenji globali nazzjonali u sottonazzjonali fid-dawl kopper 24 ta' Katowice. Issa, il-Kumitat ta' Envi ta' Jannar ta' flodu ta' wara nofsinhar ser jitħassar u se jkun hemm laqa straordinarja ma' Agri u Itre dwar il-foresti bil-parteċipazzjoni tal-Kummissarju Hogan. Dan din il-laqa se ssir fi Strasburgu 2-14 ta' jannar fis seba ta' filgħaxija. Illum għandna interpretazzjoni b'20 lingwa u il- meeting file jinsab disponibli b'mod elettroniku u l-laqa tagħna ser xandar Għandkom ukoll qudiemkom il-minuti il-minuti tal-laqa tal-25 ta' Ottubru jekk m'hawnx oġġezzjonijiet jekk ma jkunx hemm oġġezzjonijiet sal-aħħar tal-laqa il-minuti ser jiġu approvati. Issa, Aġġornament dwar in negozjati interistituzzjonali li huma dejjin bħalissa għandi erba' affarijiet ngħidilkom. L-ewwel it-tikketjar tal-ispirti, tax-xorb li fih l-ispirti. It-tielet trialogu informali seħ fis-27 ta' Novembru. U wara ħafna xogħol nixtieq ninformakom li wasalna għal ftehim eh, provizorju fuq il-kustanijiet kollha politiċi dwar din il-proposta li għadni kemm semmejt. Id-diskussjoni kienet iffokata fuq it-tlet pakketti illi għadhom qed jiġu diskussi u għanna u koll ftehim preliminari li ser jiġi votat fil-22 ta' jannar fil-Kumitat tagħna u fl-10 ta' Diċembru ser sir il-vot fil-Kumitat Speċjali tal-Agrikoltura. Sadattant, dispożizzjoni ġodda se jiġu notifikati mill-Kummissjoni lil kumitat tal-ostakli tekniċi għal kummerċ tad WTO fejn se jkollna mbagħad xarrejn bħala perjodu ta' skrutinju. Issa, il-fajl dwar il-plastik, il-prodotti tal-plastik, kellna tini trialogu fit-28 ta' novembru u intlaħaq ftehim provizorju temporanju fuq artikli 1, 10 u numru ta' definizzjonijiet. Il-Presidenza saħqet il- li toqrob iktar lejn il-Parlament fuq il-filtri tat tabak, il-kontenut riċiklat tal-fliexkan ta' xorb, it-tamir tas sajt u il-prodotti tal-expanded polystyrene. Biex nifaċiltaw diskussjoni il-Parlament ippreżenta abbosta kompromess fir rigward ta' ħames artikli inkluż restrizzjonijiet fuq is-suq u miżuri ta' tnaqqis tal-konsum. Sar progress sostanzjali fuq l-artiklu li jirrigwarda restrizzjonijiet tas-suq u annes be fejn il-Kunsill u l-Parlament aċċettaw li wessaw il-kategorija ta' prodotti fil-expanded polystyrene li dawn jiġu projbiti u qablu jaqblu li komplu jiddiskutu il-kompromess li ġej illi jizdiedu il-prodotti oxodegradable għal mal-lista ta' prodotti li huma projbiti. Jiġu aċċettati wkoll id-derogi mitluba mill parlamentu u mill-Kunsill u tiżdied ukoll projbizzjoni fuq il-tazzi tal-plastik li huma 100% mamula mill-plastik biex nisalvagwardjaw l-ambizzjoni tat-test. Issa, il-karozzi u il-LCVs. Kellna it-tielet trialogu fl-4 ta' Deċembru nhar it-tlieta li ħadda. U ġew konklużi bosta kwistjonijiet fosthom il- l-WLTP measured, it-tikettjar tal-karozzi u l-vannijiet, l-anijiet ta' regolament artiklu 1, il-kamp ta' applikazzjoni u l-N1 Vehicles f'artiklu 2, id-deroga nix u l-estensjoni limitata l 2028 kif ukoll premessi dwar, xi premessi dwar Enabling Environment, għamilna skambju ta' proposti ta' kompromess u kontra proposti fuq il- fuel consumption meters u just transition u anke in service conformity, l-analiżi taċ ċiklu tal-ħajja u l-eko innovazzjoni dan huma s-suġġetti li ġew diskussi. Iżda, sfortunatament ma intlaħax ftehim fuq il-kustanijiet prinċipali tal-miri u il-ZLEV incentives, il-Zero and Low Emission Vehicle Incentives, Iż-żewġ kolleġislaturi għadhom il-bot minn xulxin u peress li m'hemmx ċaqliq minn naħa tal-Kunsill qed nistennew il-laqa tagħhom ta' il-ġimgħa u qed nistennew li jkollna trialogu ġdid fi Strasburgu. Probabbilment fid-disa ta' filgħaxija. Issa l-aħħar fajl fuq il-POPs il-persistent organic pollutants. L-ewwel trialogu informali seħħu ukoll fl-4 ta' Diċembru. Issa hawnhekk ġie diskuss it-test sħiħ u, sar qbil ukoll fuq numru ta' punti politiċi fostom l-irwol il-ġodda tal-ekka. Iżda il-kustonijiet pendenti rigwardaw strumenti għal modifika tal-annessi fejn il-Kunsil qed jissuġġerixxi li nieħdu post lati delegati bil-proċedura leġislativa ordinarja fuq annes 2 u li titna jitneħew il-limiti ta' konċentrazzjoni stipulati f'anness 4 u 5 b'dazzjoni ta' dawn il-valuri permess ta' ta' implementazzjoni. Dan ma ntlaħaqx tejm dwaru. Infatti, il-tim ta' negozjati tal-Parlament ura tħassib tiegħu Eh, fuq l-approċ tal-Konsill f'dan ir-rigward tal-raġunijiet politiċi, il-Kummissjoni wkoll u rejt tħassib tagħha. Eh, u anke appoġġew pożizzjoni tagħna l-Kummissjoni fid-dawl ta' dan kollu l-tim tal-Parlament. tal parlament ura li lest illi kollu t tini trialogu li kun konklusiv fit-18 ta' sa' sakemm il-Kunsill juri rrida flessibilità li jirved l mandatti tiegħu fuq din il-kwistjoni. Imbagħad eh, elementi oħra ġew imtella fuq livell tekniku. Issa, nistgħu ngħaddu għal votazzjoni elettronika, jekk jieġobkom nittama li l-estejtu il-voting card. Għanibdew billi nivvotaw fuq abbozz ta' opinjoni li tirrigwarda il-protezzjoni tal-annimali dwar waqt it-trasport fl-Unjoni Ewropea u barra l-Unjoni Ewropea. Emenda numru wieħed dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. Javor, can you come? Sur Javor, jek joġbok tista tibdel postok jekk ma jimportax. Għax qed nitħawad ftit. Grazzi. Um, Now, compromise. No, no, no. I uh, uh upgrade him. I ask him to. Tajtu upgrade. Bxejn. Dawk favur kontra astensjonijiet adottata. Emenda 13 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. 15 dawk favur kontra Niverifikaw, 15, jekk joġobkom, votazzjoni miftuħa. And it's closed. And it is adopted. Grazzi u din ġiet adottata 16 favur kontra astensjonijiet taddi, 20 favur kontra astensjonijiet ma taddix 22 favur kontra astensjonijiet taddi. 23 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 24 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 25 dawk favur kontra astensjonijiet niverifikaw. Votazzjoni miftuħa. And is closed and it is rejected. Votazzjoni maluqa u ma taddix. 26 dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 32 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Kompromess 2 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Emenda 47 dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 52 dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix.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 kontra astensjonijiet taddi. 54 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess 3 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. 64 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. 66 tidun niverifikaw, mena niverifikaw il-votazzjoni fuq 64 jekk joġobkom. And is closed. It is rejected. Votazzjoni maluqa u din ma taħdix. 66. Dawk favur, kontra, astenzjoniet ma taħdix. Kompromess erba dawk favur, kontra, Astenzjoniet taddi. Kompromess ħamsa dawk favur, kontra, Astenzjoniet taddi. Kompromess sitta dawk favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Wieħed u design dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess 11 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 100 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. 101 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess 7 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess 8 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. 114 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess disa dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 127 dawk favur kontra astensjonijiet Mela, ma rajtuni xidejkom, ħana nivutaw mod elettroniku, jekk joġobkom. And it's closed. Yes. Votazzjoni maluqa. Il-voting card tiegħi daqt tasal eh, u nivota favur din taddi issa 130 dawk favur kontra astensjonijiet taddi 132 dawk favur kontra astensjonijiet Taddix. Kompromess 12 favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess 10 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. 140 dawk favur kontra astensjonijiet niverifikaw. Votazzjoni maluqa u din taddi 141 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix 142 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix 143 dawk favur kontra astensjonijiet taddi 144 dawk favur kontra astensjonijiet niverifikaw 144 din ukoll tiġa adottata. 146 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. 147 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. 149 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. 150 dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 151 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. 152 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi 154 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi 156 dawk favur kontra astenzjonijiet il-Partit Ambientalista mela 157 favur kontra ma taddix, 159 dawk favur kontra astenzjonijiet u adottata. Votazzjoni finali b'mod elettroniku. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u din tiġi adottata. Issa ser nkunu qed nivvotaw fuq abbozz ta' opinjoni L-istabbiliment ta' programma su uniku għal kompetittività tal-intraprizi inkluż intraprizi żaru ta' daqs medju għall-istatistika Ewropea. Nibdew bil nivotaw fuq emenda erba dawk favur. Kontra astenzjonijiet ma taddix. Compromise 3 in favor. Kompromess numru 3 dawk favur kontra astenzjonijiet adottat. 81 eh, dawk favur dawk kontra Astenzjoniet mhux aċċettat. 83 dawk favur. Kontra. Astenzjoniet mhux aċċettat. 82 dawk favur. Kontra. Astenzjoniet mhux aċċettat. 84 dawk favur. Anzi blok vote dan 84 dawk favur. Kontra. Astenzjoniet mhux aċċettat. 85 minu favur kontra ta' adottat 87 dawk favur kontra astensjonijiet verifika. <coughs> Votazzjoni maduna adottat. 89 favur kontra astensjonijiet adottat. Design dak favur kontra astensjonijiet adottat. Wetu design favur kontra astensjonijiet adottat. Tneju design dawk favur dawk kontra astensjonijiet adottat. Seba dawk favur kontra astensjonijiet verifika. Votazzjoni maluna. Adottat fil-fatt. 93 favur kontra astensjonijiet EFTD verifika fuq 93. The vote is closed. Votazzjoni madwaqa għaddiet. 94 e, dawk favur kontra astensjonijiet adottat, 95 favur kontra astensjonijiet adottat, 96 favur kontra astensjonijiet adottat 97 dak favur kontra astensjonijiet għal de favur mill-adottat mela 98 dak favur kontra astensjonijiet mhux aċċettat 99 dak favur kontra astensjonijiet adottat 101 dak favur kontra assenzjoniet verifika fuq 101. Adottat. Numru 9 favur kontra Astenzjoniet mhux aċċettat. 102 favur. Kontra. Astenzjoniet verifika fuq 102. adottata. Numru 10 favur kontra ta' adottat. Split vote hawnhekk fuq 103 l-ewwel parti dawk favur kontra ta' adottat. It-tieni parti dawk favur kontra assenzjonijiet għaldek favur jew kontra. Verifika mela. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni madwa Iva adottata. Numru 11 dak favur kontra astensjonijiet adottata. 104 dak favur kontra astensjonijiet adottata. Issa 12 12 dak favur kontra astensjonijiet mhix aċċettat 13 dak favur kontra astensjonijiet mhix aċċettat 14 favur kontra astensjonijiet mhix aċċettata 15 favur kontra Astenzjoniet adottata. 16 dak favur. Kontra. Astenzjoniet. Verifika. Votazzjoni miftuħa, issa magħluqa. mish accettata 17 favur kontra astenzjoniet mish accettata 18 eh, mish accettata 17 mhix aċċettata. Split vote fuq numru 20 l-ewwel parti adottata, it-tieni parti verifika. Votazzjoni magħluqa fil-fatt adottata 21. Din mhix vot, la vot, kompromess wieħed favur kontra astensjonijiet li sijar adottat. Imma namlu verifika xorta. Ejja namlu verifika. Closed. Adottata. 24 favur kontra astensjonijiet mhix aċċettata 25 favur kontra astensjonijiet mhix aċċettata 26 favur kontra astensjonijiet mhix aċċettata 27 favur kontra, astensjoniet mhix aċċettata 28 favur kontra astensjoniet mhix aċċettata 29 favur kontra astensjoniet mhix aċċettata 30 ta' mela 31 adottata 32 mhix aċċettata 33 ta' 34 mhix aċċettata 35 mhix aċċettata 36 36 adottata 37 mhix aċċettata 39 favur kontra astensjonijiet adottata 41 favur kontra astensjonijiet mhix aċċettata 43 dak favur kontra astensjonijiet mhix aċċettata 47 dak favur kontra astensjonijiet mhix aċċettata 50 dak favur kontra ta' adottata. 54 dak favur kontra astensjoniet adottata 55 dak favur kontra astensjoniet mhix aċċettata. Il-kompromess tnej dak favur kontra astensjoniet mhix adottat fil-fatt. 59 favur kontra astensjoniet mhux aċċettat. 60 dak favur kontra astensjonijiet adottat, Tlieta dak favur kontra astensjonijiet adottat, 61 e, e, votazzjoni maqsuma, l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet adottat, it-tieni parti favur kontra astensjonijiet verifika. Il-votazzjoni madwa adottata. 62 dak favur dak kontra Assenzjonijiet mhix aċċettata 63. Dak favur kontra assenzjoniet mhix aċċettata. Issa 66 dawk favur kontra assenzjonijiet mhix aċċettata. 67 dawk favur kontra assenzjonijiet adottata, 68 favur kontra mhix aċċettata, eh, anzi adottata. Issa l-vot elettroniku finali. Votazzjoni miftuħa u maluqa u adottata. Proset. U issa ħan votaw fuq mozzjoni għal riżoluzzjoni fuq is-sin fuq is-sena Ewropea għal bliet iktar ħodor. Kompromess numru 9 dawk favur kontra stensjonijiet adottata. 65 favur kontra stensjonijiet adottata. 66 dawk favur kontra astensjoniet mhix aċċettata, 67 favur kontra astensjoniet adottata, 68 favur kontra astensjonijiet adottata, 69 favur kontra astensjonijiet mhix aċċettata, 7 21 dak favur kontra astensjonijiet il ħodox ħajamlu? favur? Skużawni nivverifika fuq 71. Votazzjoni maduqa adottata. 76 dawk favur kontra astensjonijiet mhix aċċettata. 74 dak favur kontra astensjonijiet adottata. 75 dak favur kontra astensjonijiet adottata. 80 favur kontra astensjonijiet mhix aċċettata. 77 favur kontra astensjonijiet adottata. 78 favur kontra astensjonijiet adottata. 79 favur kontra astensjonijiet adottata. 81 favur kontra astensjonijiet adottata. 82 favur kontra astensjonijiet, anzi, għan verifikaw fuq 82. Votazzjoni maluqa. Addiet. 83 favur kontra astensjonijiet għaddiet, 84 favur kontra sensjoniet miex aċċettata, 85 dawk favur kontra sensjoniet adottata, 86 favur kontra sensjoniet adottata, 87 favur kontra sensjoniet adottata, 88 favur kontra assenzjonijiet adottata, 89 favur kontra astensjonijiet adottata, Disajn dawk favur kontra astensjonijiet adottata, adottata. disajn favur kontra assenzjonijiet mhix aċċettata. 92 favur kontra astenzjonijiet adottata, 93 favur kontra astenzjonijiet adottata, kompromess numru 10 dak favur kontra astenzjonijiet adottata, 98 favur kontra astenzjonijiet adottat. Issa, l-emenda 2 favur kontra astenzjonijiet mhix aċċettata, kompromess wieħed dak favur kontra astensjonijiet adottat. Emenda seba' favur kontra astensjonijiet mhix aċċettata 8 favur kontra astensjonijiet mhix adottat. Disa favur kontra astensjonijiet miex aċċettat. Kompromess nejd favur kontra astensjonijiet adottat. Numru 17 favur kontra astensjonijiet mhux aċċettat 18 favur kontra astensjoniet mhix aċċettata. Issa blokk numru 1 kompromess lieta favur kontra astensjoniet verifika. The vote is closed. Votazzjoni maluħa. U fil-fatt adottat. Kompromess serba favur kontra astensjonijiet adottat. Kompromess ħamsa favur kontra astensjonijiet adottat. 28 dawk favur kontra astensjonijiet aċċettat aċċettata, 31 favur kontra astensjonijiet mhux aċċettat, 29 favur kontra astensjonijiet adottat. <laughs> Issa ħan nivvotaw fuq numru 30 dak favur kontra stensjonijiet mhux aċċettat. 32 dak favur kontra stensjonijiet SNDs se jagħmlu favur adottata. Kompromess numru 6 dak favur kontra stensjonijiet adottat. Kompromess 7 adottat u 41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 mhux aċċettat 49 verifika elettronika. It's closed. Adottat. 50. Verifika. Now the Greens are confusing me. <laughs> and the liberals, maybe. You're confusing each other. Et inħawdu l-xurxin, votazzjoni maluqa. Mux aċċettat. Edwin f-51. Mux aċċettat. 52. Mux accettat. Kompromess numru 8. Adottat. 58 mhux aċċettat. Għanna emenda bil-fom fuq 56 għaw xħat huwa kontrarju għal din l-emenda bil-fom le mela nivvotaw fuq 56. Adottata. 59 anzi, 59. Għax 58 ma ġiċ aċċettata, mela 57. Adottat. 59 adottata 60 verifika fuq 60 votazzjoni maluqa mhix aċċettata il-vot aħħari b'mod elettroniku votazzjoni miftuħa u votazzjoni maluqa u adottata. Prosit. U aħna allura għalanna bil-voti. U issa naddu għad-dibattitu imma ħanati żewġ minuti biex tiddeċidu jekk toqgħodux jew titilqux. What is, uh, what... Okay, if you... Mela, jekk joġobkom tiħdu postkom dawk li jedqatkom mana, għax jekk le, tistaw tkomplu bil-konverzazzjoni bil, ta' kom barra forsi. Grazzi ħafna, sinjuri. Okay, let's get quiet. Da, da xej kwiet biex nibdew. Mela, regoli għal appoġġ għal pjani strateġiċi biex jittitum l-istati membri taħt il-pak u fin dan il dawn il-pjanijiet strateġiċi tal-pak issu l-lavija għandak il-kelma. Grazzi, President fl-ewwel ta' Ġunju l-Kummissjoni Ewropea ippreżentat proposta regolament fuq il-pjanijiet strateġiċi tal-PAK mod sostanzjali biex taqgħat iż-żewġ pilastri f'wieħed, f'istrument wieħed. Il-proposta tal-Komissjoni ddakkal model ġdid ibbażat fuq disa għanijiet u anka e, f'dak li għandu xaqsan fil-materja ta' ambjent u tibdil fil-klima. Dawn id-disa għandek serje ta' għanijiet speċifiċi li ħarġu mill-Kummissjoni li jgħinu f'dak li għandu xaqsam ma xana namlu għall-adattament tal-klima biex ikun hemm e, mod effiċenti kif niddistribwixxu il, il biex niddistribwixxu il-materji kif ukoll e, ikonna sostenibilità anka għal benessi tal-annimali. Kif u maruf fuq dan il-fajl aħna tlabna l-konferenza tal-presidenti biex ikunem komitat assoċjat u naħdmu skont l-artiklu 54, iġifiri aħna għanna kompetenza maqsuma fuq dawn f'ċerti artikoli u ovvjament jiena Eh, ifokajt fuq dan ix-xogħol u nitlob l-attenzjoni tagħkom fuq din il-kompetenza tal-Komitat tagħna. Qabel ma nidħol fil-mertu, ippermettuli ngħid xi ħaġa fuq dan l-artiklu 54 illi jatina l-kompetenza eh, il-kompetenza imma il-Komissjoni eh, fil-fatt ma konċedet il-niex dan id-dritt ma daħlitniex fid-diskussjoni u ma kellna lebda rwol fid-definizzjoni tal-kalendarju li fil-verità skont l-artiklu 54 għandu jkun maqsum bejniet ma kull manna informazzjoni wara d-deċiżjoni tagħhom b'mod informali. Xi ħaġa li jiena rrid ninnota u nisħaq fuqha u li fuqha wara laqa mal-koordinaturi aħna ktibna l-President tal-Komitat Agri u fil-konferenza tal-Presidenti u l kollox. Issa da jidħol ukoll fis-suġġett, ħan jidħol fis-suġġett u f'din il-leġislatura hemm sensiela ta' tibdil, emendi li saru fil-leġislazzjoni li għanna palissa speċjalment dak li msejja, lek msejjaħ eh, il-regolament omnibus u hemm diversi tibdil. Iva, fl-opinjoni tiegħi hemm ħafna titjib fil-leġislazzjoni mill-leġislazzjoni li għandna bħalissa. Huwa ċar illi il-pakk hija waħda mill-policies fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Għal ħafna żmien kienet l-unika vera politika komuni. U għacċar ukoll bl-istess mod li għal-pak hemm iddestinat kwantità ta' rizorsi adegwati u biżejjed biex iżommu dan il-karattru ta' politika komunitarja. Allura nirrepeti l-importanza li l-pakk iżomm il-bilanċ adegwat fl-MFF li ġej u li ma jkunx hemm ħafna proposti għax ovvjament dan ħaj jidajjef din il-policy. <clears throat> Ippermet tuli nirreferi għal proposta ġdida tal-Kummissjoni bħala arkitettura ġenerali na wieħed minn dawk illi dejjemet qed illi l-politika agrikola komuni l-pak trid tkun u trid iżżomm eh, il-karattru tagħha ta' politika komuni. U ma jiġobnix li jkun hemm diviżjoni ta' din il-politika f'56 waħda Jekk aħna ma nżommux il-karattru eh, komuni ta' dil-politika, ħajkolna 27 eh, politika għal kull stat membru allura. Allura xajkun il-ministru li ħajkun assenjati li l risorsi biex immexxi b'mod autonomu il-prinċipju ta' sussidjarjetà u l u l-mod strateġiku. Imma aħna mal-Parlament ovvjament bdejna minn dan il-punt ta' tluq dil-opinjoni u li nżommu koll approċ ta' politika agrikola li tkun verament komuni u ħammur mill-ewwel fuq il-proposti. U għacċari, u għacċar li dawn il-proposti tiegħi huma marbutin fuq 52 emenda li jiena preżentajt fl-aspetti ambjentali tagħhom ma rridx noqgħod nitkellem fuq dar rapport fuq suġġetti mod ġenerali li għalihom ovvjament daġi prezentat ma' kollegi oħra u mal kumitat Agri emendi f'dak li għandu x'jaqsam mal-kuntest. Allura, it-52 emendi huma l-artikli ta' kompetenza kondivisa maqsuma u b'mod partikolari tħalt fil-dibdil ta' żewġ għanijiet biex ikunu iktar koerenti fil-Kumitat Ambientali. Il-passaġġ tal-arkitetturi, tal-arkitettura, tal-mod kif daw il-fondi jgħaddu għal minnaħa għall-oħra. U għamilċi referenza wkoll għal kondizjonalita u ħanisħaq fuq dan fil-qosor. Il l-istat eh, eh, obbligatorju fuq il-bdiewa biex anka eh, jirrispettaw u koll l-objettivi ġodda għat-tibdil klimatiku u hemm ħafna diskrezzjoni fuq l-istati membri fuq kif jiġestixxu r-riżorsi tagħhom, l-ambizzjonijiet tagħhom minn din hija sitwazzjoni karatterizzata anka minn policies differenti u ambizzjonijiet differenti imma rridu naraw ir-ruħ komuni tal pakk allura rridu nifforzaw l-aspetti komuni tal-proposta u npoġġu fl-att ta' bażi elementi illi tkun fidejn id-diskrezzjoni tal-istati membri biex nif, imma fl-istessin nif ninfurzaw il-karattru komunitarju komuni tagħhom. Ma nemmenx li hemm bżonn nippermettu l-istati membri li jieħdu direzzjoni diverġenti fost affarijiet oħra fost oħrajn illi l-agrikolturi ikollhom qudiemhom e, e, għanijiet li mhumiex fil-pakk. Is-simplifikazzjoni iva naqbel magħha imma mhux nazzjonalizzazzjoni dan huwa prinċipju ġenerali. Per eżempju l-emenda 18 jiena rajt li l-istati membri l-emenda 18 fuq il-lista ta' punti e, e, pozittivi fuq il-tibdil fil-klima jina bdilt l-emenda biex eh, naraw eh, u nifukaw biex l-istati membri jkunu jistaw jafsu fuq dawn il-punti pozittivi f'dak li għandu xaqsam ma' tibdil klimatiku b'mod li jżommu l-karattru komuni u li nħallsu u li nħallu evitament il- il- il-lazla fuq l-istati membri. mbagħad l-abjettivi illi jistaw jiġu mażula mill-istati membri. U nżidu b'dan il-mod marġinu ta' interventi minnaħat tal-istati membri għal ġit nazzjonali tagħhom. Irrid nisħaq ukoll l-approċċ tal-proposta iffurmata mill-Kummissjoni waslet għal riżultati tajbin u dan jinneċessita kwadru solidu biex jagħmilha possibbli jkun hemm monitoraġġ adekwat f'dak li għandu x'assam mal-adempiment tal-politika skont, skont kull stat membru u biex, ma, biex nigarantixxu responsabilta kbira f'dak li għandu xaqsam ma l-ispejjeż u r-riżultati fuq id-definizzjonijiet f'ċerti każijiet jien għamilt referenza b'diffikultà kbira u bi proċess importanti u wasal tal-regolament omnibus u biex nevitaw li wara sentejn mill-omnibus nibdlu ir-rotta anka il ftejn li wasanna diħ eh, għalija huwa xi ħaġa importanti u ta' vantaġġ fuq il-propost oriġinali tal-Kommissjoni, anka fuq il-flessibilità ta' trasferimenti ta' fondi, importanza għal-bdiewa żgħażagħ, anka tmexxija, anka l-dawk l-istati membri kollha illi għandhom problemi u koll u diverġenzi reġjonali u mux nazzjonali. Umbat intervenejt u koll fuq is-suġġett ta' idħul fis seħħa diex. Din mish suġġett li jappartjeni għallinna, imma irridu xorta nisbimu l-parir tagħna. Fl-aħħar leġislatura jiena kontrelatur tal regolament orizzontal fuq il-pak u kont għamilt ħafna ħadsen f'ħafna trilogi fuq id-definizzjoni. Meta nikkonsidraw il-fatt li għanna l-vot ma l-ewwel qari fil-plenarja u meta għanna u dimna l-elezzjonijiet Ewropej, komissjoni ġdida u Parlament ġdid, u l-impossibilità li nibdew minnu fiħ bit-trilogu. Allura, ikkonsidrajna numru ta' trilogu kienu neċessarji għal biex naslu għal definizzjoni għal daqshekk importanti u jiena nemmen illi meta inħarsu lej is-sena 2020 biex naslu għal dan ma nħoss illi li sal-sena 21 kunu nistow indaħlu da kollu fis-seħħ. Allura hemm bżonn nipposponu d-data imma nżommu dak li ġi definit fl-ambitu tar-regolament. u ħanala, ovvjament. Meta nagħmlu di diskussjoni aħna nafu sew x'inhu n-numru rilevanti ta' emendi li waslu għal il proposta fuq il-Kumitat Agri meta mill-Kumitat Agri meta nikkonsidraw li kien hemm eh, il-fuq minn 4000. Jiġifieri numru mhux mixtieq. Allura dan ħajjamil iktar diffiċli it-triq tagħna anka fil-plenarja u nis u nittama li żewġ komitati jistaw jaħdmu fl-imkien fuq materji tal-kompetenza tagħna u kompetenza maqsuma bejnietna biż-żewġ komitati biex bekk nistgħu nitfgħu l qudiem l-opinjonijiet tagħna u jiġu ivvutati. Aħna rridu wkoll fil-kalendarju tagħna nikkunsidraw dak li jiġi deċiż biex nagħmlu naħdmu b'mod li l-vot jiġi fi żmien propizju u il-Kumitat Agrikum jista jesprimi ruħu u ħani għafaw. Grazzi. Thank you very much. Now... Grazzi ħafna, issa naddi għax uh, rapporters, pero hemm limitu ta' ħin fuq l-interventi tagħkom mhux iktar minn 3 minuti kull wieħed. Is-Sinjura Miljo. Grazzi ħafna ser nipprova nsom fil-qosor, però hemm xi punti li nixtieq insemmi nixtieq nirringrazzja ħafna lis sur Lavija, ir-rapporter jiena naqbel miegħu dwar ħafna punti, partikolarment tliet punti illi fuq għamanna bżonn ta' politiki Ewropej m'hemmx nazzjonalizzazzjoni jiena naqbel ma da kollu li qal dwar il-proċedura. Aħna xettiċi wkoll u mbagħad it-tielet punt illi jiena naqbel partikolarment miegħu huwa trasferiment tal-fondi bħalma eh, issuġġerixxa l-SND jaqbel ma dan Ser naddi għal xi punti illi ser jiġi riflessi fl-emendi tiegħi l-ewwel net. Eh, il-finanzjament jiġi allokati għal eh, kwistjonijiet speċifiċi mbagħad il-pilastri u kif il-Kumitat tal-Envi jista' jikkontribwixxi għal diskussjonijiet. Naħseb illi rridu iktar iktar, għanna bżon ta' iktar finanzjamenti għal kwistjonijiet ambientali kemm fl-ewwel u fit-tieni pilastru 50% e, għandhom jiġu allokati moċċar għal dan. l L-għan ġenerali għandu ikun e, finanzjament allokat għal e, l-ambjent u għattibdil fil-klima. <coughs> Sabiex taw l-attenzjoni xirqa. fir-rapporti tal-Qorti tal-Ġustizzja u rapporti oħra tqal illi il-flus irrid ikunu immirati u jrid ikun hemm iktar attenzjoni lil biodiversità, l-ambjent u l-klima dwar ħlasijiet jiena eh, xettika jiena naħseb li aħjar eh, neliminaw mhux tajjeb għall-ambjent u l-klima tajbin għal ħalib u eh, l-laħam u bidja intensiva jista' jkun hemm finanzjamenti differenti ġifier m'hemmx għalfejn ta' ħlasijiet u mbagħad il-kundizzjonalità din trid tittejjeb u ħlasijiet oħra jridu jkunu marbuta ma' kondizjoni speċifiċi ġifir l-istati membri jridu jiskuraw illi il-bdewa jagħmlu iktar jihdu iktar passi sabiex jipproteġu l-ambjent l-użu ta' pestiċidi rrit jonqos, e, irrit ikun sostenibli u jrid ikun hemm ukoll e, e, tibdil l ċuħ tar-raba u l-komplement. Irrid ikun hemm għanijiet speċifiċi f'artiklu 6 dawn irridu jkunu ċari mbagħad dwar il-capping organizzazzjonijiet ambjentali u ekonomisti qed jgħidu li l-capping mhux se jwassal għal titjib għall ambjent u l-klima, għalhekk naħseb li din għandha tkun xi ħaġa volontarja, però jekk l-istati membri jagħmlu użu minn l-capping, naħseb li tliet punti jridu jkunu żgurati, jridu jiġu konsidrati hemm dawn il-kundizzjonijiet għaż-żgħażagħ, hemm eh, skemi ekoloġiċi hemm iktar minn eh, elf emenda però dawn jirriflettu dawn il-punti. Issa, grazzi ħafna Sinjura Wisniewska. Grazzi ħafna. Sinjura President, jiena nixtieq nirringrazzja l rapporter għal ħidma tajba, nixtieq ngħid li l-istruttura ġdida tal-pak tfakk tfakkarni, anzi tqajjem li sentimenti mħalta f'ħafna waqsma jina naqbel ma' rapporter, jina minnaħa napprezza illi aktar kompetenzi ser jenataw lill istati membri, dan jista' jwassal għal użu aħjar tal-fondi, però min-naħa l-oħra jiena wkoll beżana illi dan jista' jwassal l-iktar burokrazija, l-aktar piżijiet burokratiċi fuq il-bdiwa e, u l-beneficjari, għalhekk jiena nappoġġa l-emendi tal-rapporter dwar il-posponiment tal-introduzzjoni tal-modelli ġdid naqbel ukoll illi għanna nżommu il-livell applikabli ta' finanzi li kellna sissa għal pak. Jiena xi ftit imħawda bil-anijiet ambjentali l-ġodda ma rridx indajja fil-wol tal-agrikoltura fil-razna ta' tibdil fil-klima, però il-burokrazija tista tillimita il-riżultati pożittivi potenzjali qed nitkellem Eh, dwar lan ta' ġestjoni sostenibbli ta' ingredienti. u tal-bidja. l obbligi relatati mal-anijiet ambjentali jistgħu iwasslu sabiex l-istati membri iktar fqar ikunu inqas kompetitivi fuq is-swieq għax dawn ikollhom inqas flus sabiex jadattaw irwieħhom għal anijiet il-ġodda. Ġifiri pjan strateġiku b'dawn eh, l-objettivi għandu jfisser illi il-finanzjament tal-pak jikber. Jiena għalhekk ser nressa emendi sabiex il-ħlasijiet tal-bdiewa ikunu ndaqs u għandu jkun hemm trasferimenti bejn il-pilastri u ma naqbilx ma' rapporter li jidher li jrid jillimita din it-trasferibilità. F'xi aspetti rapporter diġà eh, illimita l-ambitu tal-proposta tal-Kummissjoni, però jiena ma tantx nixtieq illi ikollna iktar indikaturi bħalmen f'artiklu 7 u l-emendi tiegħi ser jillimitaw l-ambitu ta' dawn l-indikaturi. Grazzi issa Sur Gerbranti, grazzi ħafna, Sinjura President. Jena nappoġġa bisħieħ la bossa rapport ta' Giovanni. Nixtieq nibda billi ngħid dan naħseb illi l-linja tiegħu hija waħda tajba speċjalment fuq il-punti ambjentali li semma fl-abbozz tiegħu. Qabel ma' Naddi għal il-wol tagħna f'dan id-dibattitu nixtieq nistaqsi lill kummissjoni Ewropea xiftit ftit mistoqsijiet aħna nafu li l-Kummissjoni taħdem b'razzjonalità għabbażi tal-informazzjoni, però b'xi mod fil-qasam tal-agrikoltura jitilfu din ir-razzjonalità. M'hemmx razzjonalità fil-, -razzjonalità fil-proposti u memx informazzjoni, però għanna l-orti tal-awdituri li f'żewġ rapporti wieħed f'Aprilu liħor fis-7 ta' Novembru. U rrit kemm hemm nuqqas ta' razzjonalità fil-proposta tal-Kummissjoni. Żewġ eżempji l-ewwel net, il komissjoni tibbaża l-proposta tagħha fuq il-fatt illi s-settur agrikolu huwa importanti huwa prinċipali għall-ekonomija rurali. Le, 96% tal-ekonomija rurali hija magħmula minn l-industrija u servizzi l-agrikoltura flimkien ma' sajdi hija 4% biss tal-ekonomija rurali, ġifieri dan mhux minnu. It-tieni l-informazzjoni għall appoġġ ta' tħul dirett huma bbażati fuq tħul li jiġi minn razzet tinfisu jew minn eh, imsieħba jew eh, tħul ieħor dawn mhux ikkalkulati fil-rapport dan ifisser li tħul huwa żgħir għaliex jekk inti għandek bidwi li għandu tħul miex imkien ieħor dan mhux rifless, eh, il-tħul tiegħu se jirriżulta bax ħafna Għalek m'hemmx razzjonalità f'dar rapport. Għadni qed nistenna risposta tal-Kummissjoni għal dawn il-punti ta' kritika minnaħa tal-qorti tal-awdituri. Jiena Giovanni napoġġak illi li nerġgħu nersqu għal livell nazzjonali huwa huwa perikolus jekk ma jkunx hemm liġijiet li riflettu agrikoltur iktar ħadra, pak iktar ħadra fuq livell nazzjonali għaliex il-pak qed tieħu ħafna finanzjament li jmur direttament għall irsiset il-, l-istati membri ma jimportawmx mill dawn il-kriterji ħatar u ejja nkunu ċari laqas dal-parlament il-komitat laħar darba dajjef kompletament il-proposti ħodor kollha li ħarġu mill-Kummissjoni, ġifiri l komissjoni l-unika istituzzjoni illi qed tipproteġi l-ambjent fil-qasam tal-agrikoltura u eh, il komissjoni qed titħalla weħida. U għandna l-proposta tal- rinazzjonalizzazzjoni. Irridu indaħlu għanijiet sostenibli kwantifikabli fil-pak u bekk biss nistgħu niżguraw illi l-agrikoltura se jkollha rwol fil-ekonomija sostenibbli. Issa sur Eichhout, grazzi ħafna, Signor President, dejjem problema illi nitkellem wara Herbenjan għax xinu ukoll kont kontent li nikwota l-qorti tal-awdituri u e, e, nara ta' min kienet iċ-ċitazzjoni, però issa dil ċajtan til-fet. Però nixtieq anzi nistenna ir-risposta tal-Kummissjoni għal tal-Orti, għax il-Orti tal-Awdituri ma tantx kontenta bil-proposta. Nixtieq nisħaq xi punti dwar l-evalwazzjoni ta' impatt huma jgħidu illi illi m'hemmx evalwazzjoni ta' impatt u qed jgħidu li l-istrument mhux qed eh, jindirizza tħassib klimatiku ambjentali l-istimi huma mhumiex realistiċi u minkejja ambizzjoni u Eh, pak aktar ħadra memx ambizjoni ambientali, il-Kommissjoni għaddeja sejra l-modell għabbażi ta' prestazzjoni, pero l-proposta mandiġ elementi ta' sistema ta' prestazzjoni tajba. Ma nafux kif dan kollu se jiżgura ambizjoni klimatika u ambiental fl-Istati membri bħala persuna mill-grupp tal ħodder tajtu raġa beda, però din il-qorti tal-awdituri ġifir il-Komissjoni ma mliċċala tajjeb, jiena verament naħseb illi Din hija xi ħaġa li għandna bħala Parlament irridu nieħdu bis-serjetà jekk verament irridu l pak ikolla prestazzjoni aħjar fil-klima u fl-ambjent mela aħna irridu nirriformulaw miġi proposta tal-Kummissjoni. Nixtieq nirringrazzja lir rapporter lil Giovanni għaliex fil-klim tiegħek ukoll qed tindika dan kollu, però fil-proposti tiegħek naħseb illi irridu immorru l in jekk nieħdu dan bis-serjetà. Huwa punta tluq tajjeb, però bħala wieħed mill-grupp tal-ħodor jiena ser najnek sabiex immorru l in sabiex nisemgħu mill-qorti tal-awdituri għax dan huwa importanti. U l-Kummissjoni nixtieq nistaqsija kif ser jirtiraġixxi, kif ser tibdel proposta tagħha għax nistaw namlu dan għana daħlin fin-negozjati intom se żommu mal-proposta ta'kom l-attitudni klassika tal-Komissjoni dil-proposta tagħna u ser niddefendu jew inkella ser tiħdu l-kritika minn istituzzjonijiet seri bis-serjetà u tibdu il-proposti e, e kif naddu għan negozjati aħna ser nadmu fuq dan fl-imkien ma' oħrajn u żgur li ma' rapporter se nagħmlu dan ukoll u nispera li d-darba il-Kumitat Agri għal darba jisma flok jajt dawn huma flus tal-bdiewa għax dawn huma flus tat-taxxa u rridu niżguraw illi flus tat-taxxa b b'mod tajjeb. Aħna ser niżguraw dawn u nisperaw illi il-Kummissjoni tena sabiex eh, it-tajjeb il-proposta taħħa stess. Grazzi ħafna lis sur Eichhout. Bekk nalqu il-lista tax shadow rapporters issa naddu għal membri illi jixtuq jitkellmu għandna xi ftit. se jkollna limitu ta' ħin ta' żewġ minuti. Però jekk jaġobkom żommu ma' tal-ħin, inkella eh, nidbed u ism l-agenda. L-ewwel is-Sur Dorfman, grazzi ħafna, Sinjura President. Naħseb li dak il għal Giovanni Lavija fil-ħidma li namlu hawnhekk fil-Kumitat Envi għandna niffukaw fuq dak li għandu x'jaqsam mal-kompetenza ta' din ta' dan il-Kumitat. Dan ma japplikax biss għal dan il-fajl imma anka għal żewġ files l-oħra ukoll. Jiena ukoll li jiena ukoll xadow tagħhom. Anke hemmhekk hemm problemi ta' kompetenza ma' agri naqbel illi il-pak għandha tibqa' waħda komuni u għalhekk f'dan id-dawl fil-mudell il-ġdid iridu noqogħdu attenti illi xorta waħda jibqa' dan komuni iżda irridu nżommu f'moħħna l-politika li nitkellmu dwarhom hawnhekk, jiġifieri politika ta' sostenibilità. Jista' ikun hemm ħtiġijiet differenti f'postijiet differenti tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk li konna politika agrikola iktar ekoloġika u li tirrispetta iktar l-ambjent, iva din tista' tkun xi ħaġa ta' politika nazzjonali jekk mhux reġjonali. Għaliex il-kondizzjonijiet agrikoli ivarjaw minn pajjiż għal ieħor, anke minn reġjun għal ieħor. Eh, ma rridux illi il-bdewa nillimitawa minħabba sostenibilità, forsi idu nibdlu il-kelma aħna għaliex ħafna drabi najd isna qed ngħidu li aħna nitolbu l-flus biex ikollna agrikoltura iktar ekoloġika. Aħna rridu ngħidu huwa illi illi il-produzzjoni sostenibbli tkun waħda ta' kwalità tajba u hija possibbli bl-agrikoltura sostenibbli għaliex is-sostenibilità hija parti minn il-kwalità u għalhekk nibdlu il kif ngħidu l-affarijiet. ċertu kollegi u koll għalu li zbaljajna fuq il-greening imma għaliex il-bdewa ma femuwix din il-ħaġa x'kienet xi ħaġa kompletament assurda li anke tolqot l-Unjoni Ewropea kull imkien tkun xi tkun is-sitwazzjoni. Il... Infatti issa l-qorti tal-awdituri qed tgħid li kien falliment sieħ, għalhekk irridu li jkun hemm regoli li nistgħu naqblu magħhom u li l bdewa jkunu jistgħu jaqblu magħhom ukoll. Grazzi das-sew. Merci Madame la President je aussi salue le. Va grazzi ħafna Signora President, tajt Signora Abdelef. Jina u koll nishti nirringrazzja rapporter għal dil ħidma nishti nistaqsi dwar l-iskadenza li semmiet. Nispera illi din ma' tpoġġix f'periklu e, il-punti ta' dan is-suġġett. Kellimna dwar l-2020, it-titjib tal-għanijiet f'artiklu 6, għandi xi kummenti ġenerali wkoll dwar il-proposta tal-Kummissjoni e, u għanijiet 8 u 9 hemm illi l-inklużjoni soċjali tkabbir l-impjiegi dan għandu jiġi inkoraġġut fil-żoni urbani inkluż il-bioekonomija, però m'hemmx proposta fuq il-bioekonomija. Naħseb il-Kummissjoni kellha tieħu miżuri ta' emerġenza u timplementa il-pjan tal-proteina fil-pak għaliex għadnet nimportaw prodotti ġenetikament modifikati u dan mhux tollerabbli. Naħseb li l-pak irid ikollha ambizzjoni kemm ekonomika kif ukoll ambjentali sabiex inkunu verament nistgħu nipproteġu l-industrija, l-ambjent u dan m'għandux ikun xaġa illi eh, tpoġġi lura l-agrikoltura. Aħna rridu agrikoltura eh, responsabli bħalma qal is-sur Dorfman. Kondizjonalità u il-cross compliance dan kollu m'għandux iwaqqaf lil bdiewa milli jagħmlu attivitajiet agrikoli sostenibbli. Grazzi. Kallima li mis, grazzi ħafna l ewwel net nixtieq nirringrazzja lis sur Lavija jiena naqbel ma dak illi ippropona naqbel ukoll ma sur Dorfman ma għanxa fejn nirrepeti naħseb illi jekk nitkellmu dwar l-agrikoltura u n-natura irridu naqdu fl-imkien lill-agru lill-envi għax jekk taqad dawn iż-żewġ soġġetti huwa importanti illi tinvolvi l-żewġ kumitati is-sur Erbrandi rasa xi punti li ma naqbilx magħhom kompletament fl-Olenda ħnanna 168 zona natura u hemm ħafna bdiba involuti, però hemm ċertu limiti hemm 30% fil-pilastri u tista tippremja lil eh, lil bdiewa skont dak li jagħmlu u mhux tpoġġi ċertu limiti. Naħseb li jista' jsir ħafna f'da settur. Naħseb li għandna nżommu l-ammont bażiku ta' għal-bdiewa għaliex qed iħarsu l-lejn sigurtà tal ikel u l-ambjent. Irridu niżguraw il l-flus jaslu għand il-bdiewa. Sur Herbrandi jiena naħseb illi irridu niżguraw illi l flus jaslu fil-posti tajjeb jekk titkellem biż dwar fondi ta' innovazzjoni tas suq dan mhux biżejjed Irridu niżguraw illi il-flus jaslu għand il-bdiewa. Irridu niżguraw ukoll illi il-flus jinataw b'mod xieraq sabiex nipproteġu il- natura. Is-Sinjura Ajuso, grazzi ħafna, Sinjura President, l-ewwel net nixtieq nifraħ l sur Lavija fuq il-proposta tiegħu. Mod ġenerali jiena naqbel miegħu b'mod partikolari dwar iż-żamma tar-rata ta' finanzjament tal-pak din hija xi ħaġa li neħtieġu. Rridu nevitaw ukoll illi tingħata seta mill-Kummissjoni lill-Istati membri għax ma nistgħux ikollna pak 27 pak differenti naqbel illi idħol fis seħħ irid jitrassaq għal 2020 mhux biss għax hemm ħafna emendi iżda għaliex ma jistax ikollna soluzzjonijiet f'perjodu daqshekk qasir dwar l-artikli li dan il-kumitat responsabbli għalihom jiena nixtieq nippreżenta emendi għall artikli 5 u 6 u naħseb irridu natu attenzjoni partikolari għal ħtieġa li nigarantixxu sigurtà tal-ikel u għal ġlieda għanzi, dwar l-indikaturi f'artiklu seba' jina kieku ninkludi indikaturi ġodda għal kontribut tal-foresti għat tindif tal-arja u nixtieq ukoll inneħi il possibilità illi l-Kummissjoni Ewropea tintroduċi indikaturi ġodda permezz ta' għatti delegati dwar artiklu 42 jiena naħseb illi l-10% irrid jinżamm għal fondi għal miżuri ambjentali. U naħseb illi nistgħu nżidu ir-rata ta' kofinanzjament minn 50 għal 55 fil-mija. Nistgħu ntawru koll lista ta' miżuri koperti u nistgħu wkoll eh, inkopru l-apikoltura Naħseb l-importanti il nsaħħu eh, l-investiment u l-innovazzjoni l-emendi għal artiklu 65 Naħseb li l-istati membri lajnuna tista' tingħata mhux biss bħala kumpens iżda wkoll bħala inċentiv sabiex jaħdmu sabiex jipproteġu l-ambjent da kollox. Grazzi ħafna. Issa, l onorevlu Grasset, grazzi ħafna, Signora President, mandiġ l-intenzjoni li. Għanzi, ma xtaqx t-kellem għax naf illi. Eh, t-kellem dwar dan fagri, però l-għamil nishtiq najt li jina nishtiq napoġaħ U jiddispjaċini li l-Komitat Agri u l-kollegi jaħsbu illi l-agrikoltura hija responsabilità eh, tagħhom biss u ma jridux eh, jisemgħu mill-kumitati l-oħra. Jiena ma tantx joġobni it-terminu li nħadru il-pak greening Naseb irridu nitkellmu dwar agrikoltura sostenibli għax meta nitkellmu dwar sostenibilità qed nikkonsidraw l-ambjent u s-soċjetà. U din għandha tkun il-politika prinċipali tal-Unjoni Ewropea. Ma rridux nitkellmu dwar rinazzjonalizzazzjoni għax din hija katastrofi naqbel bisieħ ma' sur la vija jina sorpriża illi Sur Dorfment kallim dwar ċertu rekwiżiti illi ma jistgħux ikunu l-istess minn reġjun għal reġjun. Aħna naqblu ma dan però hemm il-prinċipju li għandhom japplikaw għal kulħadd imbagħad wara tagħhom għal pereżempju tibdil fil-klima, l-użu tal-pestiċidi li huma differenti minn pajjiż għal ieħor reġjun għal ieħor ġifieri għandna bżonn ta' flessibilità, però il-prinċipju għandhom japplikaw għal kulħadd Jina u kol ser nistudja bil-raqqa da rapport u nistarra sa' emendi. Issa, issu Rita Majer. Grazie ħafna, Signora President, jina nishtiq nir-ingrazzja rapporter, rapport Jina għandi mistoqsija um, b'saħħita irridu intejbu il-miżuri ħadar fil-pak bħalissa kulħadd jaqbel illi l-miżuri ħadar li għandna mhux qed jaħdmu l-qorti tal-awdituri qed tgħid dan l-NGOs il-bdiewa ma toġobhomx dil-ħaġa ġi verament għandna bżonn nibluha. U din hija raġun irridu nsibu raġuni għalfejn mhux qed ehm, jaħdmu dawn miżuri għax huma fil-fatt miżuri ġifiri il-Brussell tagħmel il-miżuri u l-bdiewa jgħidu dan ma jistax isir fil-irċisat tagħna. Aħna qed nifukaw biss sabiex nagħmlu l-affarijiet li nwasslu il-flus l-bdiewa però mhux qed iħarsu lejn ir-riżultati. Jekk irridu ntejbu l-ambjent, irridu approċċa bażi ta' riżorsi u dan jista' jsib modi differenti u b'dan il-mod natu spazju għal l-idea ġodda, innovazzjonijiet, intraprenditorija, nistgħu nikkoperaw flimkien, forsi ma' partijiet interessati oħra wkoll fil-katina tal-ikel, jiġifieri ma rridux inkunu riġidi irridu nibbasaw irwina fuq ir-riżultat għalhekk bħalma jgħidu oħrajn naħseb li huwa importanti li jkollna nijiet ċara ta' kif għandna nofqu l-flus ukoll. Però għandi wissil kulħadd illi ma nistewx nerġaw marru għal fatt li aħna qed nibżew minn nazzjonalizzazzjoni għalhekk inżommu ma approċċ bażi ta' miżuri. Le, għax ma taħdimx dil ħaġa ejja nivvokaw fuq ir-riżultati kollna għanijiet ċari hemmhekk nifokaw <coughs> sabiex nilqu riżultati tajbin. U ma rridux nifokaw fuq il- il-ħlasijiet eh, ta' bażi taż-żona, però tal-azzjonijiet. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Hausling, jekk joġbok. Grazzi tassew fuq il-kooperazzjoni bejn il-Kumitat Agri u MV. Kollegi, rridu nsaqsu li l-kom infuskom min qed jostakolana. Min qed jostakola din il-kooperazzjoni huma l-konservattivi li għandhom daqshekk tħassib li, li ma ridux li aħna jkollna iktar vuċi, importanti li kol kemm aħna naħdmu flimkien għax mingħajr politika agrikola tajba maħniex ħan nilħqu l-għanijiet klimatiċi u lanqas dawk ta' biodiversità. Importanti ħafna li għalhekk naħdmu flimkien fuq il-proposta tal-Kummissjoni il-Kummissarju Hogan qed qed jelimina il-pak u din mhix kwistjoni ta' flessibilità, kull stat membru ħajamel li jrid. Iżda jiena xorta ninsab ix-xokkjat li dawn il-miżuri għalihom huma volontarji. Il-greening ma ntoġobx mela set jgħidu għamlu dak li taħsbu li huwa l-aħjar. għalek qed ikollna l-ar standards mill-istati membri, naħseb li l-pagamenti kollha għandhom ikunu kwalifikati minn politika ambientali li tkun li tkun ta', ta, ta kwalità tajba Imbagħad hemm disa' għanijiet fejn għandek l-esportazzjoni l-orjentazzjoni u dawn ma jaqblux kollha flimkien. Din mhix politika, din mhux ħadd tikseb riżultati. Il-qorti tal-awdituri għamlita ċara illi eh, u anke il-Kummissarju Hogan qal ukoll illi l-qorti tal-awdituri ma tifhimx jew ma femmitx lan ma jistħux ukoll jgħidu illi illi ma l-orti ma tifimx, ejja nikkoreġu l-affarijiet ħalli nimxu fid-direzzjoni tajba. Grazzi l-onorevoli kadn baħi, kjoġbog. Grazzi. Jiena naħdem fil-kontroll budgetarju dan l-aħħar kont responsabbli għal dawk ir-rapporti relatati mal-pak u dak li qed naraw illum lum t-narawħu kol fil-rapporti kolla. Anke fil-rigward tal-futur tal-pak kienu qed jiġu injorati Anzi, il-Kummissjoni qed tinjora il-kritika tal-qorti tal-awdituri u l-politika li fassalna matul is-snin ma naqbilx mal-kollega li il-flus tal-kontribwenti tagħna għanna narawhom bħala ammont fiss għal għadħol tal ehm, bdewa tagħna imma titkun ibbażata fuq il-prestazzjoni. Il-flus pubbliċi jitħallsu għal prestazzjoni pubblika tiegħek u dan ovvjament għandu jiġi rispettat fil-futur. Nemmen ukoll dak li għallu qort tal-awdituri għandu jiġi implementat. Grazzi tassew il-Kummissjoni issa jekk joġbok. Grazzi tassew, President, jina u koll nishtiq nibda bil nirringrazzja l-rapporter Lavija għal-rapport eccellenti illi huwa eh, ressa dan huwa rapport bilanċjat u proposta tajba ħafna għal iktar diskussjonijiet fil-Komitat Agri fuq il-proposta ta' riforma tal-Kommissjoni nixtieq nibda interventi għaj billi kommenta fuq eh, dak li aħna xtaqna niksbu. Meta aħna ħarisna lejn il-pak, wasalna l-konklużjoni illi il-prinċipju li xi ħaġa waħda tapplika għal kulħadd fl-Unjoni Ewropea fi 28 pajjiż bi klima differenti, bi ħtiġijiet ekonomiċi differenti, din ma taħdimx. Soluzzjoni waħda għal kulħadd, dik kienet l-evalwazzjoni tagħna u l proposta li aħna resaqna issa qed jitilqu minn dan il-pont. Għaliex nafu issa li għanna dan il-modell ġdid ibda fuq tliet pilastri. L-ewwel illi rridu nimxu l-lin minn sistema li timxu kompletament fuq il-konformita. It-tieni li rridu nagħtu iktar sussidjarjetà lill-istati membri biex jiddeċidu huma x'miżuri ser jittieħdu u t-tielet illi dan kollu għandu jwassal għal iktar simplifikazzjoni għal bdiewa u anke l-awtoritajiet nazzjonali. Dan ifisser għalhekk li ħajkolna politika nazzjonali 27 sistema differenti fl tagħna le aħna bil propost li għamilna ħaqna dan il-qafas li qed appoġġat u ukoll mill-servizzi legali tal-Parlament fejn aħna qed indaħlu pilastri li se jkunu komuni għall istati membri kollha se jkun hemm għanijiet komuni li se jiġu stipulati fir-regolament tagħna se jkun hemm set komuni ta' indikaturi u s-sistema ta' governanza f'dan ir-regolament li permezz tagħha l-istati membri jkunu jistgħu jfasslu iktar trasparenza u pjanijiet strateġiċi li mbagħad jiġu sottomessi lill kummissjoni għal evalwazzjoni u dawn jiġu approvati biss jekk ikunu f'konformità mar-regoli u mal-lanijiet li l-koll nixtiequ niksbu. Hemm punt partikolari li suġġerixxa sur Lavija fuq kif aħna nixtiequ meċu l-affarijiet qed tissuġġerixxi l-Kummissjoni għandu jkollha għad-delegat sabiex toħroġ b'din il-lista ta' skemi. Issa, fuq il-greening aħna nħossu li l-Kummissjoni m'għandix eh, l-aħjar għarfien, l istat membri forsi l-aħjar jaraw xi tkun l-aħjar sistema ta' l-aħjar sistema li tapplika għall-ekosistema tagħhom, għalhekk ejja ma nippruvawx nillimitaw l istati membri wisq. Din hija raġuni għalfejn aħna restaqna l-ekosistemi bħala xi ħaġa mandatorja għall istati membri iżda ma rridux l-għamlu sistema ta' preskrizzjoni kif għamilna il-greening li xija xaġa li marna xieċ, issa, immur lura għal elementi ambientali ta' dan kollu, tafu li aħna qegħdin naħdmu fuq dawn it-tlet pilastri, qegħdin nissuġġerixxu illi dak kollu għandu x'jaqsam ma' pagamenti diretti u kondizzjonalitajiet il-bdiewa kollha madwar l-Ewropa se jkollhom jimxu magħhom. U dan jinkludi anke s-sistemi ta' cross compliance u elementi oħra ta' sistema ta' greening. Hawnhekk daħħalna wkoll elementi ta' flessibilità sabiex ikunu jistgħu jikkonsidrawhom l-istati membri wkoll għal ħtiġijiet lokali u reġjonali tagħhom. Issa l-iskemi taħt l-ewwel pilastru u t-tieni pilastru dawn mhux se jkunu volontarji, se jkunu volontarji għal bdiewa iżda mhux għall istati membri, ġifieri l-istati membri se jkunu obbligati illi dawn jimplementaw u joffruhom ukoll lill bdiewa tagħhom. Imbagħad Għadna u koll illi f'artiklu u design se jkollna obbligu legali sabiex l-istati membri fil-pjan strateġiku tal-pak tagħhom juru kif qed ifittxu livell iktar ambizzjuż għal protezzjoni tal-ambjent u l-ġida kontra klima. Naħseb li dawn affarijiet kollha għandhom ikunu bażi f'saħħitha sabiex niksbu iktar għal protezzjoni ambjentali u għal ġida kontra tibdil fil-klima waqt li fl-istess ħin nikkonsidraw ukoll dak illi tallimna. Issa it-trasferiment bejn il-pilastri nifhem tajjeb ħafna illi wkoll dan għandu x'jaqsam ma l-MFF. U li serjajuna xanna namlu u kol, iżda nixtieq nappella illi il-fat illi qed tissuġġerixxu li ma jkunx hemm bidla minn l-ewwel pilastru għat-tieni pilastru Dan mhux neċessarjament ifisser illi se jkun hemm iktar protezzjoni għall-ambjent u aktar fil-ġeda kontra l-klima għaliex għandek dawn l-iskemi u l-istati membri jistaw jażlu li jiffukaw iktar fuq l-ekosistemi fuq l-iskemi tagħhom u għalhekk ikollhom bżonn ta' din il-flessibilità ta' trasferiment bejn il-pilastri. Imbagħad l-evalwazzjoni ta' impatt u l-opinjoni tal-qorti tal-awdituri. Il-kol tafu il-Kummissjoni tirrifjuta l-allegazzjonijiet li saru fl-opinjoni il-Kummissarju Hogan għal dan b'mod pubbliku u għamel ukoll kumment twil fuq fil-kummentat komagri. U għamilna ukoll analiżi dettaljata ta' kull punt tal tal-punti tal-qorti fejn eh, aħna rajna u li dan ġi meċi mill-president ta' dan il-komitat komagri u jiena rrit nassigura li l-komitat ta' komu koll jirċivi kopja ta' din l-ittra biex tkun intom tkunu tistaw u tuġiba tagħna l-qorti. Issa, fuq l-evalwazzjoni ta' impatt tafu li kien hemm abbozza ta' impatt ta' mijiet ta' paġni. Waħda mill-iktar dettaljati fil-fost il-proposta tal-Kommissjoni din hija pubblikata u tista' tiġi eżaminata wkoll. L-aħħar kelmtejn fuq il-bidu ta' din ir-riforma, din il-riforma għandha tasal fl-irsitet tagħna malajr kemm jista' jkun u nittamaw li konna livell ta' iktar ambizzjoni u li ma nkomplux indowmu l-affarijiet. Grazzi tassew, istur la vija biex konkludi jekk joġbok. <clears throat> President, nixtieq nibda billi nirringrazzja lill kollegi kollha għal kontribuzzjonijiet varji li huma għamlu u li jatuni u koll elementi addizzjonali sabiex inkunu nista immexxi id-diskussjoni. Nixċi nisemmi nitkumenta ftit fuq xi punti li naqħut naqbel magħhom fosthom fuq it-tisħiħ tal-aspett ambjentali u r-rabta bejn l-aspett ambjentali, l-politika u l-pagamenti u minnaħa l-oħra infakkar anke li l-nifsi l-ewwel qabel kollox il-ħidma kollha li għamilna f'dan il-komitat fuq il-ġlieda kontra bdil fil-klima u l-protezzjoni tal-ambjent f'setturi differenti. Ma nistawx naċċettaw illi jkun hemm limitazzjonijiet stretti fuq il-protezzjoni enerġetika mingħajr ma jsir kontribut mas settur agrikolu fil-ġlieda kontra t tibdil fil-klima u l-protezzjoni tal-ambjent. Għalek, nemmen illi il-politika agrikola tagħna wkoll għandha tikkontribwixxi. Ovvjament kulħadd għandu opinjoni differenti, jiena wkoll rejt l-opinjoni tiegħi smajt illi hemm xi kollegi li ħossu illi sat membri to jadattaw ruħhom aħjar permezz ta' għażliet li jsiru fuq bażi territorjali. Din hija wkoll il-pożizzjoni li ħadet il-Kummissjoni. Jiena nemmen illi il-proposta illi il-Kummissjoni tagħmel tistipula dan permezz ta' għat delegat ma tagħtix l-istati membri l-għażla, anzi ikollhom setta proposti limitati li dawn bil-forsi ħallu xi forma ta' affett. Jiena naħseb illi bekk se nkunu qegħdin intaffu l-impatt li se nippruvaw nħallu fuq il-ġrieda kontra l-klima. Jiena għalhekk għamil din il-proposta, mill-bqija naħseb li l-kollegi għamlu proposti interessanti ferm li nara fil-valur tagħhom u nifhem ukoll nispera li ma nispiċċax nirċievi ħafna emendi li waslu sabiex jikkomplikaw il-ħidma tagħna u imbagħad ukoll ikun diffiċli nimxu mal-ħin. Għalhekk, President, aħna bilna anke mas segretarjat data sal meta jistgħu jitresqu l-emendi sal-11 ta' Diċembru, iva, il-11 ta' Diċembru fil-5. War li tkellimt ma' gruppi politiċi kollha qed naraf ukoll li tant rapporti anke għal plenarja ta' April. Għandna ħafna rapport għall istess periodu ta' żmien. E, e, files ukoll li ħut minnhom għandu ċertu problemi. Hemm bżonn li mmorru lura għal sistema li jkollna 13 eh, l-aktar l-aktar data tal-emendi biex jinġabru dawn l-emendi u jgħinuna sabiex fl-aħħar mill-aħħar ikonna opinjoni f'saħħitha tal-Kumitat tagħna biex inkunu nistgħu nresquha lill-Kumitat tal-Agrikultura. Grazzi. Grazzi tassew l sur Lavija Iva id-data hija sa 13 ta' Deċembru nistamaw li nkunu nistgħu nivvotaw fenvi fi frar. Bek nikkonkludu dan il-punt u naddu issa għas-semestru Ewropew għal koordinazzjoni tal-politika ekonomika, stħarriċ annwali dwar it-kabbir tal-2019. Nibdew billi natu il-mikrofonu l-kollega Kovacev. Mela, il dan il- Stħarriċ għal-mwal dwar it-kabbir ġie publikat f'Novembru, f'20 20 ta' Novembru, u dan għandu lan sabiex jaħdem għal prioritajiet tal-2020. Issa, qed noqorbu lejn tmiem din l-istrateġija u għalhekk nemmen illi huwa importanti ħafna li nadottaw għafa strateġiku fuq periodu ta' żmien twil immexxi mill-SDGs. Dan ser jgħin l-Istati Membri sabiex jiksbu il-tkabbir inklusiv. Dan għandu jkollu rwol importanti ħafna fil-semestru Ewropew għaliex dawn huma Eh, possibiltajiet għal tkabbir u żvilupp f'dawn l-oqsma jiena naqbel l approċċ tal kummissjoni li nifukaw fuq kwistjonijiet prinċipali. Iżda għandna nżommu f'moħħna illi li kollna ekonomija aktar ekoloġika u ninvestu f'sistema tas-saħħa iktar saħħitha se jżid il-kompetittività tagħna kif ukoll il-benessri tal-ċittadini tagħna. il semestru Ewropew huwa għodda essenzjali sabiex nwaslu għal dawn ir-riformi f'dan ir-rigward. Nemmen ukoll li hija dajja tajba ħafna li jkollna rabta ċara bejn il-finanzjament Ewropew fil-programm f'perjodu ta' programmazzjoni li jmiss fir-rekomendazzjonijiet u riformi strutturali ġdew identifikati fis-semestru Ewropew. Iżda din ir-rabta m'għandix issir eh, ħafna drabi dan jieħu ħafna snin biex juri riżultati u għalhekk nemmen li għandu jkollna perspettiva fuq terminu ta' żmien itwal. Qed nieħu gost nara wkoll il-Kummissjoni Ewropea kkunsidrat eh, suġġerimenti tagħna eh, fil-qasam tal-kura tas-saħħa. Issa mill-nifrankaw il-flus qegħdin niffukaw fuq il-prestazzjoni tas-sistema. Is-saħħa hija ta' priorità għal votanti kollha fl-istati membri Ma nistawx immexxu l-Ewropa fuq ekonomija li ma tħarrix lejn il-futur għaliex se nkunu qegħdin nimminaw il- potenzjal ta' tkabbir fil-futur, għaliex ma nkunux qegħdin ma nistawx inħarsu lejn din l-aġenda Ewropea l futur jekk ma nħarsux is-saħħa ta' ċittadini tagħna. Grazzi ta' nieqaf hawnhekk nixtieq nagħti l-possibilità lill kollegi biex jippreżentaw ukoll il-pożizzjoni tagħhom. Grazzi tassew Eh, is-sur Zorinjo, eh, ma fusin naqra bil-ħin, jekk joġobkom zommu eh, mal-ħin. Is-sinjura Cabezon Ruiz fisem is-sur Zorinjo li ma setax ikun magħna llum iżda talabni nuri l-opinjoni tiegħu u jixtieq jirringrazzja lis sur Kovacev, ir-relatur u jixtieq ukoll iressa numru ta' emendi jixtieq anke jisħaq il-ħtieġa illi ikollna politika ambjentali f'saħħitha illi ikollha rwol ikbar xtaqdi fid-dimensjoni ekonomika u soċjali tas-semestru Ewropew. Jixtieq ukoll illi ikollna ekonomija neutrali mill-karbonju f'dan is-semestru Ewropew u li jkun hemm ukoll impenn illi jkun hemm zero emissjonijiet sal-2050. Dan għandu jsir permezz ta' tranzizzjoni li tkun um, effiċjenti kif kif jintafqu l-flus. Issa anke fuq l-effett li se jitħallew fuq il-ħaddiema u fuq ir-rabta mad dekarbonizzazzjoni, hemm ukoll appell għal aktar partecipazzjoni mis soċjetà ċivili b'mod strutturat eh, fis-semestru Ewropew. Kemm għalhekk għandhom għandhom ikunu involuti iktar il-Ministri tal-Ambjent permezz tal-Kunsill. Grazzi tassew is-Sur Eichhout. Grazzi Sinjura President Senzon fil-qosor, l-ewwel net nirringrazzja r-rapporter għal dan ir-rapport, la bosta rapport hemm bosta elementi pożittivi li nistgħu nappoġġjawhom. Nistgħu nsaħħu ukoll billi norbtuh mal-pjanijiet enerġetiċi nazzjonali. Dan ukoll jkun parti minn semestru għalhekk wieħed għandu eh, izdan kollu mill-bqija naqblu mal assoċjazzjoni mal sdgs u ma dak kollu li tippruvaw tagħmlu. L-unika diskussjoni li aħna nixtiequ nagħmlu hija fuq il-punt ta' dwar il kondizzjonalità xi ħaġa li tistgħu tistennew. Aħna ma naqblux kif qed tesprimu ruħkom. Għandu jkun hemm element ta' kondizzjonalità ejja naraw kif nistgħu nagħmluh b'mod għaqli għaliex aħna ma rridux nolqtu l-ċittadini biex ma li ma il-flus, imma il-kondizjonijiet għandhom ikunu hemm dan l-element ta' kondizjonalità. Iżda mill-bqija appoġġ sħiħ fil-lejn id-direzzjoni li mexjin fija, grazzi tassew l-Onorevoli Grostet. Grazzi tassew, Sinjura President, għal darboħra jiena nixti eh, eh, ngħid illi Mwaqt li ħares lejn dan ir-rapport tal kummissjoni ċertu sodisfazzjoni kolli ngħid li dan huwa eh, rapport li jiffoka fuq il-ġustizzja fiskali, dan huwa suġġett li importanti ħafna fi Franza. U rajt paragrafu li wkoll isemmi l-rwol tal-gvern illi jati iktar pagi jien l-senjuri eh, issa qed issir xi ħaġa iktar diffiċli u għalek li wieħed jiggarantixxi iktar ġustizzja fiskali hija importanti għat kabbir fl-Unjoni Ewropea. Din hija xi ħaġa relevanti ħafna f'pajjiżi ċittadini tagħna ma jistgħux jifhmu kif il-kumpaniji li qegħdin jagħmlu daqshekk flus anke fil-qasam diġitali qed jippruva qed jispiċċaw aħalsu ftit taxxa. U hija ħasra li ma nistgħux nieħdu deċiżjoni fuq dan il-qasam u anke il-fatt li dan ma ġiex inkluż fil-kampanja elettorali. Hemm bżonn illi noħolqu qafas tajjeb għall-investiment u nżommu f'moħħna il-sostenibilità ambjentali. Jiena hawnhekk minn nara xejn dwar l-industrija se nkunu qegħdin neliminaw dan is-settur. Ma fimniex il-tranzizzjoni enerġetika u tranzizzjoni digitali importanti Din, infatti, l-industrija xorta irridu notwa importanza, ma nistawx nabbandonaw l-industrija fl-Ewropa, grazzi ta' sew xi ħaddieħor jixtieq jintervjeni. Jekk le mela Sur Kovacev, anzi qabel għandna l-Sinjura Veronika Vecchio mill-Kummissjoni. Thank you, Madam Chair. Grazzi, Signora Chair, grazzi di rapporter l-kollegi li tkellmu. Mela, Kull ma rrid nagħmel huwa fil-qosor Namel xi punti l-ewwel ħaġa. Grazzi għal-kommenti tagħkom fuq dan eh, l-istħarriċ annwali dwar it-kabbir edin jihdu nota tal-parita dal-komitat aħna assiguraw ukoll li da kollu jaddi għal kunsill anka l-Kunsil Ambientali se jissena sena d-dilħa se jiddiskuti dal-istħarriċ ċanwadi dwar kabbir nifmu xi kummenti li saru speċjalment fuq inklusivita u sostenibilità li għandhom perspettiva iktar fuq medda ta' żmien twil hija importanti għall-ekonomija tagħna qegħdin fi post tajjeb għandna niftakru illi għandna is-sitt snin ta' tkabbir fl-Ewropa kienna ħafna nies involuti fl-Ewropa 139 miljon ruħ li huwa numru impressjonanti għandna nkunu kburin b'dan imma ma jfissirx li għall sfidi fuq meta ta' żmien twil aħna e, e, għanna lodot kollha biżejt u għalhekk wa issa li rridu naġixxu fuq inklużività u s sostenibilta huma żewġ aspetti importanti ħafna li aħna sħaqna fuqhom fl-istħarriġ. Anka nieħdu e, nota tal-punt ta' Sinjora Grostet fuq il-modernizzazzjoni tal-industrija tagħna qegħdin fil-abbozz imniżdin minħabba id-dekarbonizzazzjoni u t-tranzizzjoni għall ekonomija iktar ċirkolari fl-Ewropa u dinja importanti ħafna għal kompetitività tagħna fit-teatru globali. Nirringrazzakom il-koll għal ħin tagħkom. Grazzi. Issa lura għal Sur Kovacev. Grazzi għal remarki tagħkom, grazzi l-Kommissjoni. Naqbel ma kważi kull ma intqal il politika ambientali li għanna bżonn inkunu konformi ma' tek ma' revoluzzjoni teknoloġika u l-effett tagħhom fuq l-ekonomija tagħna, parteċipazzjoni ta' soċjetà ċivili, anka l-emissjoni zero sal-2050 fuq il-kondizzjonalitajiet m'għandniex nipparalizzaw ir-reġuni u ċ-ċittadini tagħna rridu nsibu mezz kif ikollna dan din ir-rabta Grazzi ħafna nħarsil qoddim għal biex niddiskuti iżjed l-opinjoni. Grazzi ħafna. Issa l-iskadenza l-amendi għad ta' jannar fil-11 u nfakkarkom bl inglis biss biex u nittamaw li fl-envi nivvotaw fuq dan fil-29 ta' jannar u mbagħad fil qoddim lekon għal 25-26 ta' frar u dan wassalna l-aħħar punt fuq l-aġenda li huwa fuq l-opinjon l-abbozz ta' opinjonijiet fuq id-discharge tal-2017 il-budget ġenerali kommissjoni Ewropea u ċentru Ewropea għal prevenzjoni u kontroll tal-Mart l-ECHA, l-EA, e l-FCA, l-FSA u l-EMA. Għanna opinjonijiet u għannibda billi nagħmel xi konsiderazzjonijiet mela kollegi. Bħal snin oħra l-envi se tagħti kifet sitt opinjonijiet. Waħda issa dwar il-Kummissjoni dis-sena l-Qorti ta' Awdituri deċidiet li ma tagħtix level eh, eh, eh, stimat ta' zbal f'dak li għandu xaqsam ma' svilupp rurali, miżuri ta' suq, ambjent, azzjoni klimatika u sajt. Imma minn flok tat informazzjoni fuq it-tip ta' zbalji li jistgħu nishom nsibu f'dan is-settur bħal pereżempju beneficjari mhux eliġibbli, attivitajiet, proġetti jew spejjeż dwar id-DGMV tajjeb ninutaw li fl-2017 il-Life Program iċċelebrat il-25 anniversarju u tat 222 miljun euro biex tikkofinanzja 139 proġett ġdid. Imma iktar sforzi irridu jisiru, għat irridu jisiru biex imbaxxu, innaqsu n-newmin, id-dewmin ta' pagamenti taħt tal-programm, tal-programm għax 5.8% tal-pagamenti eċċedew l-iskadenzi legali f'dis-sena l-oħra. Meta tqabbilhom ma' 3.9% ma' s-sena ta' qabel, fil-2016 mhux hekk biss imma evalwazzjoni ta' nofs it-terminu tal-programm Life ġie rilaxxat fl-2017 imma matul il-perjodu tal-evalwazzjoni 2014-15 parti l-kbira tal-proġetti kellhom eh, kienu għat jibdew u ftit proġetti spiċċaw dwar id-Digi Climate rridu naraw li l-trassib prinċipali marbut mal-fatt ta' l-20% ta' mira tal-klimatika tal-20% u kien ma kienx, ma nstabx li kien climate proof biex kif nejduwa. Mux hekk biss imma la bosta opinjoni tesprimi tħassib dwar il-fatt tal-Annual Activity Report ta' Digi Klima eh, għal l-2017 u li tinkludi riserva dwar eh, eh, dwar it dajfint fis sigurtà issa fuq id-Digi Sante temmet l-evalwazzjoni ta' nofs terminu u irrakomandijat sforzi biex insaħħu il-valur mizju tal-Unjoni. Għalla bosta opinjoni u koll is-semmi iżbal medju fir ta' 2.5% fuq l-attività totali illi tippreżenta t-xogħol ta' 2% nieħdu nota li din minħabba u fil-statements fil-talbiet għal spejjes minħabba tibdil strutturali u għet nitolbu li diġisanti tu l-mizuri kollha neċessari biex tassigura li ma terġax tiġri fil-futur. Dwar aġenziji la bosta opinjoni li la opinjoni jeżamina kif ir rizorsi qed jintużaw kemm fħalla rizorsi finanzjari u livelli ta' personal f'dan hawnhekk kumment ġenerali u għaliex xuħut mill-outputs ma setawx jisiru realtà fl-2017 minn numru ta' aġenzija minħabba ta' limitazzjoni limitazzjoniet fil-rizorsi. La bosta opinjoni u koll semmi l-outputs prinċipali xjentifiċi u tekniċi u għal-qatt ta' inizjattivi importanti. Importanti li l-orti tal-awdituri ddikjara illi illi ġibet lej assigurazzjoni raġonevoli illi eh, eh, <coughs> il-kontijiet annuali għall-2017 tal-ħames aġenziji kollha huma ta' min fuqhom u ma' tranzazzjoni legali u regolari biex nagħlaq li fuq il-bażi tad-dejta li għandna bħalissa eh, l la bosta opinjoniet jispin soddisfazzjon fuq l-implementazzjoni ġenerali għall-2017 u bix-xogħol li twettaq minn ħames aġenziji kif ukoll bil-mod kif il-budgets sal dawk l-aġenziji qed jiġu implementati. La bosta opinjonijiet ukoll esprima l-opinjoni li d-discharge jista' jkun jista' jingħata l-Kummissjoni u lil ħames aġenziji taħt il-mandat tal-Envi f'dak li għandu x'jaqsam mas-sena finanzjarja 2017. Issa jiena nixtieq xi feedback mix ir rapporter u l-kollegi. U Is-Sinjura Kadenbach tibda. Grazzi ħafna ta' dik l-introduzzjoni. L-ewwel nixtieq nirringrazzja l sinjura Varean għas sitta bozzi li verament nappoġġet tajt il-kellima. Aħna kif smajna din hija kwistjoni fuq discharge tal-2017 għal att ta' aġenziji li għal-jom l-envi huwa parzjalment responsabbli għanna diversi aġenziji bħal l-EMA, l-FCA, EA, e l-ECA, e etc. U li CDC dinja xi ħaġa li aħna familjari magħhom dawn l-affarijiet jiena naħseb illi biex inqassar li diġi Sante u diġi Klima u aġenziji oħra jistgħu jitmexxew il-qudiem għal din id-discharge Kull mandi xi żewġ punti xi nżid l-ewwel fuq il-budget kollu kemmu nixtieq nżid paragrafu mal-opinjoni dwar is-saħħa, protezzjoni tal-pjanti u biex ngħid li kollox mexa tajjeb. U l-impenji u pagamenti ġew rispettati huma korretti, nixtieq ngħid ukoll miżuri tas-saħħa twettqu mill-Aġenzija apposta ma kellkomx ċans issa li ddaħlu l-punti kollha u fil-paragrafu 14 ir-rapporter qed jitkellem dwar ir-rapporter titkellem dwar kif hemm hemm monti li Eh, li waslu għal zbalji u miżuri it-tietu mill-Istati membri u mbagħad id-diffikultajiet li ċerti kumpaniji li dikjaraw inqas biex jifrankaw spejjeż ta' reġistrazzjoni. U eh, soluzzjoni instabet għalija il-ġimgħa d-dieħla meta nivvotaw fi Strasburgu aħna se jkollna vot fuq liġi dwar dik il-ġenerali. U dan jista' jwassal għal spejje sola l-lefsa. Allura naħseb li għandna bżonn ninsemmu illi iktar fondi għandna bżonnhom biex l-Aġenzija tkun tista' twettaq ix-xogħol tajjeb tagħha. Grazzi ħafna, is-Sinjura Grostet. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jiena nappoġġa mija fil-mija l-opinjonijiet kollha li preżentajt inti imma nixtieq sempliċement nisħaq fuq l-Aġenzija dwar il-Mediċini id-discharge Ewropea mhix ħatkun problema, ovvjament nittama li l-emenda l-emendi prezentati fuq ikunu mirati fuq il-kwistjoni ta' budget u dimma u ma jintużax bħala skuża biex nippruvaw niġbu l-attenzjoni fuq ix-xogħol tal-Aġenzija, niġbet l-attenzjoni fuq il-punt erba tal-Aġenzija li nappoġġa sħiħ fuq il-kwistjoni tar-riżorsi tal-Aġenzija għandkom raġun l-ewwel ħaġa natuhom ħidmiet ġodda li regolament dwar mediċini veterinarju mbagħad minnaħa l-oħra ikollhom jiffaċċjaw l-ispiża li ċaqalqu il-personal u biex jġestixxu daw it-tibdil u hemm ċerti missjonijiet importanti ħafna fuq saħa pubblika li hemm bżonn jingħataw il-mezzi biex iwettqu dawn il-ħidmi ġodda li mhux il-każ bħalissa lura nappoġġjak u nħossli li verament importanti li nisħu dan mal-Kummissjoni jridu jkunu konxi ta' daw id-diffikultajiet u nsaħħu r-riżorsi tal-Aġenzija meta nikkonsidraw l-ħidmiet tagħhom. Grazzi lilkom koll għall-appoġġ tagħkom, naqbel magħkom bisħieħ, nħares il-qudiem jekk impoġġu l-qudiem l-emendi. Issa nitlob il-Komissjoni biex t-intervjeni Għandi s-Sinjura Vakru. Imma naħseb li forsi hemm ma nafx minn jitkellem. bdew bil-Sinjura Vakru, grazzi ħafna minn naħa ta' DGMV. Aħna diġa kuntenti, sodisfatti bil-rapport. Għamilna sforz biex nisegwixxu il-programm live kemm jista' tajjeb kemm jista' jkun tajna priorità biex nikkompletaw il-programmi tal-hekk imsejjaħ legat dak iġfir li kellna qabel imma wkoll bilan illi ir-riżultati illi ndaħlu fl-evalwazzjoni ta' nofs terminu u fil-proposta l-ġdida għat-life li li għanna s sena prezentajna żewġ proġetti fil-kontest tal-MFF għall-adozzjoni. Nieħdu nota tal-punt ta'kom dwar dewmien fil-pagamenti imma ħna għanna daqxej ta' skużem mek u ukoll li nizekwi nizegwixxu natwaw il-pagamenti eh, b'attenzjoni kbira imma intom tafu eh, li ta' daħħani ukoll fil-rapport tal-attivitajiet tagħna imma tnieħdu nota ta' dak li qed tajdu ħan nippruvawh ħan ipruvaw intejbu l-prestazzjoni tagħna, tistgħu tikkonsidraw ukoll il-fatt li naqas in-numru tal-personal, forsi tikkonsidraw li fil-2018 qegħdin diġal qed nindirizzaw l-affarijiet fir-rapport ta' attivitajiet u rridu iktar sinerġiji hemmhekk biex kifet wixxu il-programm live b'riżultati tajbin. Daku kollox mid-DGMV. Grazzi, għaw xaħat ieħor? Iva, minn DG Climate Action. Grazzi, Signora Ċer. Aħna u koll din nieħdu nota tal-opinjoni dwar żewġ kwistjoni li semmew fuq il-mainstreaming tal-klima, aħna narfu li għadna mos ħanix fejridu naslu, għatem opportunità li hemm li nirrispettaw din il-mira sal 20 imma hemm bżonn ta' sforz kollettiv billi msieħba kollha interessati biex naslu hemm. Aħna qegħdin fit-triq tajba per eżempju fil-budget fil-budget tal-sena d-dieħla ir-rata hija sa ta' 20.1 fil-mija allura hemm progress hemm Mbagħad hemm il-budget ta' sena ta' wara, tas sena 20. Allura hemm possibil hemm riskju jekk nispettawx din, din il-mira, ma nippruvaw dwar li hija sistema riskjuża bħalma kif taħdem fis-settur bankarju qed infittxu standards li jirrispettaw il-bżonnijiet li hemm fis-settur bankarju implementajna għat ta' azzjonijiet, per eżempju ċaqlaqna ċaqlaqna sistema għal Lussemburgu. U għet nieħdu ċertu verifika ta' riskju biex inkunu nafu ikon idea ċara x'riskju qed niffaċċjaw. Umbat, hmm. il-rizerv, naraw jekk il-rizerva li poġġejna Eh, eh, nistawx nirtirawa jew le, però ma nistax ngħid minn issa x'ista' jiġri f'dik il-verifika. Għaw xi ħadd ieħor. Iva, ħakun l-aħħar wieħed mela. Jiena mid-diġi sante, eh, aħna ħanħorġu bla bozz ta' opinjoni għamminija ċara li Iva għassikurta sigurtà fl u għal programmi dwar is-saħħa aħna qed nirrispettaw l-impenji li ħadna fl-2017 fuq ir-rata ta' żbalji li qegħdin nagħmlu bħalissa wara qed nippruvaw nagħmlu l-aħjar użu possibbli tar-regolament finanzjarju li jagħti possibbiltajiet għal rimbors f'dal każ min-naħa tal-istati membri li li sibuha simplifikata. Iġvi nagħtu rimbors l-istati membri u qegħdin naħdmu fuq di bħalissa u di sistema diġajda fis seħħ għall-lemma kif intqal sewa din iktar problema għall-2018 u moċċar għall 2017 u għakka speċjali ħafna għanna konxi 100% fuq ix-xogħol li għanna qegħdin naħdmu għatih fost l-lista ta' prioritajiet u personal ukoll. Grazzi. Tajjeb, grazzi. Għaw xaħat mid-diġi jħor li jixtieħu l-kelma. Signora President, jina milli nir nirringrazzjakom tal-li poġġejtu enfasi għal ħtieġa għal riżorsi kif suppost tal ħidmit ġodda illi l-Aġenzija tiffaċċja. Grazzi. Da, da sekmela, grazzi ħafna. Anzi, Sinjura Vakru. Jiena nixtieq ukoll ninformakom illi fil-kuntest tal-Aġenzija Ewropea Ambientali aħna temmejna l-evalwazzjoni għal dis-sena prattikament ukoll intom ħajkolkom fidejkom ir-rapport li jmiss dar riżultat daqshekk importanti. Apparti minn dan, aħna wkoll nappoġġjaw 100% rapport tagħkom għal din l-Aġenzija, għal IEA, anka dwar ir-regolamenti u l-POPs. Grazzi ħafna. Tajjeb, grazzi għal darbohra li kollegi u l-rappresentanti tal-Komissjoni Skadrin l-emendi eh, l-11 ta' Diċembru fil-5 ta' flaxija u nittamaw li nifutaw fl-MV fis-sessjoni tagħna s-sena d-dieħla il-21-22 ta' jannar, grazzi ħafna u gawdul l-bqija tal-ġurnata u l-iklat tajba.